illi eh, l-rispett tal-ambjent kif ukoll għad-drittijiet tax-xogħol huma fil-qalba tal-interess. Grazzi. Dank Frau Kollegin Berder als nächstes für eine Grazzi Signora Berder issa għal minuta sur ina.